drammatika. Il-ġimgħa l-oħra kont fir-Renju Unit nitkellem ma' ċittadini Spanjoli. Huma imħasbin dwar is-settled status. Dan is-settled status huwa kollox barra dak li fil-verità u jekk Sur Johnson eh, u uh, Sur Farage ikomplu biex xarejt tagħhom problemi se jkollna. Irridu npoġġu ruħna fiż-żarbun ta' dawk iċ-ċittadini illi ilhom deċenji jgħixu fir-Renju Unit u issa m'għandhomx xertenza jekk hux se jkomplu bil-ħajja tagħhom hemmhekk jew le. U allura irridu nipproteġu iċ-ċittadini tagħna. Però ir-Renju Unit mhux qed jagħmel hekk irridu nevitaw illi jkollna Brexit ta' no deal għax tkun katastrofika għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Grazzi. Grazzi issa għal minuta is-Sinjura Rajntka. Kollegi, ejja uh, onesti, ħafna nies eh, għajjena irridu jimxu l-qoddim, jekk eh, huma jaħsbu li jekk ma jkunniex l-estensjoni nistgħu nkomplu u nwaffqu dan it-tkaxkir ta' saqajn li kellna sissa Pero kollegi, eja ma nizbaljawx għawnek, jekk mux senatu estensjoni u konna nodi l Brexit, ebda ħolma kera mu se tispiċċa, il-kwistjoni tal-frontiera mis se tissolva, il-kwistjoni budgetarju mhux se jissolvew u anke l-kwistjoni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u ta' dawk eh, Brittaniċi. Xejn mu jekk nagħmlu eh, Brexit ta' malajr huwa mument ta' solidarjetà ejja nħarsu l-qoddim ta' eluf ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jipprotestaw fit-toro u jgħidulna biex ikun hemm estensjoni ħalli nagħtu l-ħin biex noħorġu minn din id-deadlock li għandna u nsibu soluzzjoni għal din it-taffiġa li qegħdin fiha. You get the prize for sticking. Brava, nippremjak tal iżammejt eżatt mal-ħin, naħseb inti ħadtu l-ewwel premju. Issa, Is-sur Krasandowski l-kellim li jmiss u mhux qed nagħmel pressjoni ta' Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena qed nisma' dan id-dibattitu qed insaqsi mistoqsija. X'konklużjoni tista' toħroġ minnu? Għax ix għandna nippreparaw, jien naħseb li konklużjoni se tkun hekk. Bażikament għandna nippreparaw għal l-ar xenarju in-no deal jiġifieri. Naf li ħadd ma jrida, imma eh, fil-verità dan hu x-xenarju possibbli li se jkollna Nixtieq nenfasizza xi ħaġa hawnhekk, ir-responsabilità f'dan il-mument storiku li għanna responsabilta u koll għal dan il-dizastru ta' proporzjoni megalitika. Għas nistaw nimmaġinawħ, il-dizastru se jkun għazzewċ naħat u jina nispera li Sur Juncker jirrealizzaw kolx responsabilta għanna unek. Jina naħseb li il-negozjati għandhom jiġu eh, mġedda malajr kem jista' jkun u jisiru b'mod biex aħna nevitaw dan it-tip ta' dizastru. Illi noqogħdu niposponu l-Brexit mus se twassalna imkien. Se jkollna aktar kejos u aktar inċertezza legali, ġifiri jekk joġobkom, sinjuri, għamlu xi ħaġa dwarha. Grazzi, issa għal minuta u nofs is-Sinjur Rangel. Grazzi President, huwa evidenti illi aħna ma ridniex il-ħruġ tar-Renju Unit għalkemm aħna jiddispjaċina nirrispettaw l-għażla tal-ċittadini Brittaniċi irridu spirtu ta' kooperazzjoni u rida tajba. Importanti li nsibu soluzzjonijiet ideali għaż-żewġ naħat. Ilna namlu hekk sissa. Aħna urejna rida tajba u rispett u nispera li jekk ikun jekk mexxej ma jirrispettax il-pożizzjoni Brittanika din hija xi ħaġa li għandu jiddispjaċina minna. Però isimawna, aħna lesti nikkonsidraw il-proposti tagħkom jekk tippreżentawhom. Aħna miftuħina l-estensjoni jekk intom tiġġustifikawha minna aħna rridu lkom il-ħajja faċli, però aħna nistennew li din il-ħaġa tkun reċiproka wasal il-ħin li naraw il-Prim Ministru Johnson jiddispjaċini li kellek id-dura superheroes Amerikani biex tispjega situazzjoni tal-gvern Ingliż meta għandek sorsi aħjar ta' ispirazzjoni fil-letteratura Ingliża. Sur Johnson verament temmen illi dak li għanna bżonn issa huma il-hard skills ta' ħalk jew inkella il-ħiliet tal-Ingliżi li huma ħafna iktar smart minn Harry Potter innifsu. Mela li tolbok isib ispirazzjoni fl-idoli Ingliżi, mhux f'dawk Amerikani. Inwaqf hawnhekk tgħid il-President issa Sur Angel. Se nerġa' nħallik titkellem jekk tirċievi mistoqsija mis-sur Ħabib. Mela, 30 sekonda għal mistoqsija u 30 sekonda għat-tweġiba tiegħek. Sur Ħabib għal tlet snin smajna l-Unjoni Ewropea ibbażata fuq ir-regoli. Sur Mengel, l-esta l-Unjoni il-esta li tinnegozja forma ġdida ta' e, ftehim, alternativi għal backstop forsi, però nixtieq infakkar lil din il-Kamra illi dak li għanna jiprojbixxi ftuħ tal-ftehim taħruġ u li ma jistax isir dan. U allura kif din is-sistema tista' tieħu din l-approċċ? Jekk dak li għandna huwa kontra. Mela, mhux se nsaqsik twieġeb din il-ħaġa għax il-mistoqsija waslet wara 30 sekonda. Il-kumplament kienet staqarrija minnaħa tas-sur Ħabib, mhux eh, mistoqsija fil fatt Allura tintilef il-mistoqsija. Issa sur Sanchez. Grazzi ħafna President, ir-Renju Unit ser jaqaf kaws sħiħ jekk ikun hemm Brexit mingħajr ftehim. Brexit illi nibet grazzi għal kideb ta' politiċi irresponsabbli illi daħku biċ-ċittadini tagħhom u li waslu għal gvern attwali li jmur kontra l-pilastri tad-demokrazija. Bispiċċa issospenda il-Parlament. il parlament Dan avveniment storiku li ser jikkawża ħsara kbira li ċittadini, speċjalment il dawk renju Unit, u għalhekk il-pożizzjoni tal-Partit Soċjalist eh, Ewropew hija ċara. Aħna najdu le għal Brexit mingħajr ftehim u iva għal ħruġ ordinat għabbażi ta' ftehim maqbul bejn is-27 stat membru ftehim mhux negozjabbli illi eh, jitfa l-enfasi l-ewwel nett fuq il-ħarsin taċ ċittadini tagħna. Ftehim illi jippreserva l paċi fl-Irlanda permezz tal-backstop biex nevitaw illi terġa' titpoġġa frontiera fiżika eh, fuq il-frontiera tal-Irlanda. Sinjuri, iż-żmien miexi u għalhekk nixtieq illi l-Gvern tar-Renju Unit juri daqsxejn isjed responsabbilta' u jieħu t tmun fidejh. Jiena Il-President tinterrompi l-kellim. For one minute I give the floor to Madam. Issa għal minuta il sinjura Bie. Ix-xenarju ta' no deal Brexit huwa reali. Aħna naqblu f'din il-Kamra dwar il-konsekwenzi katastrofiċi li hemm għal Brexit magħrufa bħala hard Brexit ma ristawx ninsew iċ-ċittadini li qegħdin f'pajjiżi differenti. Jiena napprezza il-proposta tal-Kummissjoni riċenti biex napoġġaw l-SMBs u din il-ħaġa għandha ssir b'mod komprensiv. Jiena nifraħ b'mod sinċir il-kollegi fil-Parlament hawnhekk biex ipoġġu lill prim Ministru tagħhom f'postu għaliex dan jagħti tama, tama li kull jkun hemm ftehim ordnat jew inkella li forsi u wkoll. Flimkien għandna nieħdu dan iċ-ċans u l bambin iħares ir-Renju Unit. Issa s surbito għal-minuta. Signora Presidenta, sis kollegi, l-ipotesi ta' ħruġ ta' Renju Unit eh, mingħajr eh, ftehim xi ħaġa li nistgħu ninjarawha bdi ovvjament bir-riżultati diżastrużi eh, disastrusi sajtu għall legatura Dak l huwa veru huwa l-laħam is-settur tal-laħam ta' ċanga tal-ħalib u oħrajn se jkollhom l-iktar impatt. Il-Brexit se ġib maħa krisi mingħajr preċedent u aħna qegħdin fiċ-ċpar u għalhekk il-bdiewa Irlandiż ta' ċanga kif qal kollega tagħna Flanagan ma qegħdin fix xifer tal-irdum u nafu dana kollu diġà provajna ikonna għajnuna mill eh, pak biex għamlu tajjeb għal dan ix-xokk u l-ħassib tal-Kummissarju Hogan huwa leġittimu u għalhekk hemm bżonn quddiem il-Parlament ikun hemm proġett biex eh, nappoġġjaw il-bdiewa kollha ċittadini kollha li se jkollhom isofru l-impatt tal-Brexit. Grazzi għal minuta Signora Vrazzanova. F'minqas minn xaru nofs se jkollna il-Brexit din il-ħaġa nafuha u lkoll koll għandna nirrikonoxxuha anke jekk ma nixtiequhiex ħafna f'din il-Kamra jippreferu demokrazija diretta, ir referendum huwa l-aktar forma nadifa ta' demokrazija u r-riżultat tiegħu għandu jiġi rispettat. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jużaw iż żmien illi għad fadal biex nipprevenu hard Brexit għaliex din se tikkawża dannu mhux biss lir renju Unit imma anke l-istati membri tar-Renju Unit, liċ ċittadini u lill kumpaniji biex eh, nalqu dil ta' dan it-tip din trid tkun approvata miż-żewġ partijiet u ċar li eh, Renju Unit ma ja bilx mal-forma li għanna bħalissa ta' dil u allura din trid timbidel. Issa is-Sinjura Delange għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Sinjura President. kif taf inti, jiena darba bdejt eh, il-politika Ehm, bisem ta' marda. Din kienet marda li teqret lill annimali u miljuni ta' annimali nqatlu minħabba din il-marda. Marda illi setet tiġi ehm, kontrollata permezz ta' vaccine il-gvern Ingliż ta' dak iż-żmien ma rridx jibdel il-non vaccination policy. U allura kienet din il-Kamra illi rappreżentat eh, l-interess tal-Brittaniċi u tal-Unjoni li eh, bidlu din il-ħaġa u ħadmu flimkien mal-frontieri tal-Irlanda. Issa mur 20 sena wara u it-Tories eh, telqom il-partit għax għazbis jistaw jiġġestjonaw dan id-dabattitu. Westminster reġa enala u għal darboħra u dan il-parlament li qed jirrappreżenta l-interess tal-Brittaniċi u ta' ċittadini Ewropej u l-maġġoranza ta' ċittadini Brittaniċi eh, ma jridux eh, no Brexit anka f'din il-Kamra eh, aħna mhux se naċċettaw aċċess għal prodotti eh, bliġijiet laxki mux sen naqsu l standard tagħna tal-annimali u tal-ambjent u jekk tridu tkunu tafu għal xiex morru saqsu l-bdiwa tagħkom fi Frizenland u Northumberland ħatkunu tafu x'ġara 20 senilu ilu b'dik il-marda li spjegajt. Grazzi l-onorevoli Kumpula Natri. Aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini minn stati membri differenti u nħduha bis-serjetà din il-ħaġa. U naħdmu mal-kollegi Brittaniċi Hija l-qalba tad demokrazija li nipproteġu ċ-ċittadini tagħna, irridu nħarsu l-qudiem fid-demokrazija il-gvernijiet jirrappreżentaw ir-rida tal-poplu. Fir-Renju Unit eh, eksar u koll, pero u għallura per prinċipju ma nix nitħasbu, imma sa jider illi il-Prim Ministru Johnson qed jiprofa jieħu il-kontrolli lejn mill-Parlament tiegħu u mill-ċittadini Brittaniċi. Il-mexxejja Brittaniċi għadhom qed jifflertjaw mal-idea ta' no Brexit. L-Unjoni Ewropea għandha tibqa kalma u unita ma nistawx niddeċidu fisem il-gvern Ingliż imma jekk iridu inatfu din it-tafiġa li għamlu nistgħu għom ftit aktar ħin forsi. Grazzi. Is-Sinjura Haranzova għal minuta. Grazzi ħafna President. Jien mhux se noqgħod nirrepeti dak li ntqal naħseb li ħafna minna ma jixtiequx li jkun hemm Brexit, hemm min għadu qed jittama li forsi mhux se ssir il-Brexit wara kollox. Però jiena naħseb illi il-Prim Ministru lest jarraq kollox u jitlaq minn ardil ma tistax tiġri ħaġa minn hekk. L-Unjoni Ewropea għandha tipprepara anki għal dan ix-xenarju, eh? il-Kummissjoni u l-Istati membri għandhom ikollhom pjan ta' kontingenza għal businesses Ewropej. Ma nistgħux inħallhom jitkissru mal-Brexit, għandna ninsistu fuq drittijiet ta' aktar minn 3 miljun ċittadin Ewropew li jgħixu e, fil-Gżejjer Brittaniċi ma jafux eh, kif se jqumu fl-ewwel ta' Novembru fl tibta pajjiż se jqumu. id-dati ta' skadenzi jimbidlu, pero dak li jiġi approvat ma jinbidilx. Il-ħin għaddej u eh, l-Unjoni Ewropea toqsila eh, il-paċenzja u koll. Il-kelim li jmiss, grazzi ħafna, President jgħid sur Kuzmik. Komissarju, hekk kif ipparteċipajt f'dan id-dibattitu nixtieq ngħid tlet punti negattivi illi joħorġu minn no deal l-inċertezza għaċ-ċittadini Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit. Bdil dawn id-drittijiet jiġu garantiti. It-tieni ħaġa deficit ta' madwar 50 biljun euro e, dan huwa l-ammont illi r-Renju Unit ikkommetta li e, ħallas għall-impenn tiegħu sa l-2020. U tielet ħaġa il-problemi fil-kummerċ neutrali. L-Unjoni Ewropea għandha surplus oli ta' madwar 100 biljun lira sterlina fl-2017 u no deal Brexit wassal biex dan il-kummerċ issir taħt ir-regolament ta' WTO u dan jinkludi wkoll it-tariffi u l-kwota l-kwoti għal dawn it-tlet raġunijiet biss u kollu huwa ta' valur li l-Unjoni Ewropea ta sigura li jkun hemm deal b'dikjarazzjoni politika modifikata u b'azzjonijiet ta' rida tajba lejn ir-Renju Unit. Issa s-sur għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, eh, Sinjura, jina naħseb li eh, il-pozizjoni tal-EU 27 kienet ċara u trasparenti u stabbli xorta ma nix nitilfu l-opportunità li nilħu ftejim, ftejim eh, fejn aħna innassu n-nefqa ta' Brexit għall-Ewropej eh, kollha. Kemm mill-Gżejjer kif ukoll mill-kontinent. Eh, Jiena naħseb li hemm affarijiet li għandna nitalmu mill-ħbib tagħna ta' Londra li jistgħu jagħmlu s-soċjetà tagħna aħjar imma flimkien nevitaw kriżi li eh, għaddejja f'Londra. Jiena nemmen li l-politiċi għandhom jammettu il xikultant l-interess personali tagħhom eh, u aktar importanti mill-futur tal- pajjiż u tas-soċjetà. U t-tieni ħaġa għandna nitkellmu aktar flimkien mhux il-politiċi biss u naraw illi forsi l-opinjoni tagħna mhumiex daqshekk differenti. Aħjar nibnu il-Renju Unit mill-ġdid milli nibnu l-ħitan il-verità importanti iktar mill-gideb Importanti allura illi l-partijiet kollha tas-soċjetà jassiguraw illi jaraw il-verità u mhux jixxeklu mill-gideb. Grazzi. For one minute, Mr. Liberatsky. Minuta, issu Liberatsky. Grazzi ħafna, President. Kollegi, minnix qed niddubita mid-dritt tar renju Unit li jitlaq mill-Unjoni Ewropea ma nixtilna trat ta' għal dak li ġej ir-responsabilità politika għad-destin tal ewropa U din ir-responsabilità politika bħala prinċipju permezz tal-ema il-Kunsill, Kummissjoni u eh, Parlament ovvjament jirrispettaw miktar minn miljun Pollak illi jgħixu fir-Renju Unit għandna bżonn inħarsu l-interessi ekonomiċi tagħna bħat trasport imma nuqqas ta' responsabilità xi ħaġa li qed tikkaratterizza l gvern tar-Renju Unit għandi l-impressjoni illi ir-Renju Unit taħseb li l-paċi ir-responsabilità tagħna le huma jixtiequ jżommu mal-benefiċċji imma mal-vantaġġi ma jixtiequx jaqsmu r-responsabilità. U għalhekk ma naħsibx li hemm proposti kostruttivi għas soluzzjonijiet se jkun hemm ħajja wara l-Brexit mal-fiduċja importanti ħafna lek nagħmel appell lill gvern tar-Renju Unit ippruvaw ibnu din il-fiduċja għax mingħajrha mhux se jkun hemm soluzzjoni tajba Is-sur Kuċċe kal minuta grazzi ħafna Sinjora President, tliet snin wara r referendum iċ-ċittadini Britanniċi qed jibatunna messaġġ b'saħħtu li Nigel Farage mhuwiex il-leħen tal-pubbliku eh, tar-Renju Unit kuljum qegħdin jesprimu l-oppożizzjoni b'saħħitha tagħhom kontra l brexit u tant MEPs hawnhekk li qed jaħsbuha wkoll għandna bżonn bidla għax il-Brexit ikompli jkun użat tal vantaġġ tal-partit tat-Tories mingħajr pjan billi jinsistu illi neħħu l il backstop mill-ftehim ta' ħruġ mingħajr soluzzjoni fattibbli l-Gvern tar-Renju Unit mhux se jiżgura ħruġ ordnat il-familji, l-istudenti, iċ-ċittadini kollha tagħna jixtiequ kollhom ċertezza iktar minn 3 miljun uh, ċittadini u anke ħafna mill-Bulgarija eh, qegħdin jgħixu fil-limbu u ħafna anseta u diżappunt mir-referendum. Qegħdin naraw li l brexit idea ħażina għandna bżonn inwafqu dan il-ħruġ. Grazzi ħafna. Għal minuta u nofs il-Onorevoli Peters. Grazzi ħafna eżis kollegi dak li huwa ċarnaqs il-kristall huwa li għandna sfidi kbar qudiemna minħabba l brexit u jekk ma jkunx ftehim ikonna 2.2 miljun eh, impjieg perikolusu 24,000 fil-Belġu l-SMEs se jħallsu l-iktar prezz qares u għaldaqstant jidher li l-gvern tar-Renju Unit mhux se tisib mezz kif joħroġ minn din is-sitwazzjoni li għażel ir-Renju Unit stess imma aħna għandna bżonn nippreparaw l-Unjoni Ewropea għal Brexit mingħajr ftehim għandna bżonn nippreparaw iċ-ċittadini tagħna. F'Settembru l-Unjoni Ewropea ħarġet proposti għal fond ta' globalizzazzjoni biex jagħtu kumpens imma mhuwiex ċar jekk l-SMEs żgħar ħafna se jkollhom x'aċċess u r-riżoluzzjoni li nappoġġa jekk naraw il-punt 14 hemm stqarrija ċara illi għandna bżonn naġru kemm nista' jkun biex niżguraw illi jkun hemm assistenza finanzjarja mwafqa għal favur l-SMEs biex jagħmlu tajjeb għal perikli li ġib magħha l brexit u jkun hemm dispożizzjonijiet biex jgħinu l-SMEs. Grazzi ħafna issa s-Sur Pizzula għal minuta. Grazzi, Signora President. Tliet snin għaddew mir-referendum tal-Brexit u ħafna f'dan il-Parlament kienu sorpriżi bir-riżultat imma wara tliet snin tar-referendum ir-Renju Unit għadha mhijiex lesta terfa' responsabbiltà għall Brexit jew responsabbiltà li ċedi fuq il-Brexit u għalhekk ġew konklużi n-negozjati grazzi Sur Barnier ir-Renju Unit qalet biċ x'inhi l-pożizzjoni tagħha ma fin-naħa l-oħra tal-fligu qed naraw kaos, konfużjoni politika dan huwa pajjiż illi kien hu illi kien beda d demokrazija u l-Parlament ta' dan il-pajjiż issa sospiż huwa diffiċli naraw id-differenza bejn istrateġija u l-bluffing politiku u li wieħed jevita r-responsabilità politika m'hemm ħaġa ċara illi ma nistgħux inħallu li l-Brexit perikola koesjoni tal-Unjoni Ewropea u l-kisbiet tagħna għal minuta u nofs is-sur Bilċik. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Kollegi, ċittadini Ewropej DNA ta' dan il-Parlament u għalhekk huwa eh, dover tagħna il nħarsuhom meta nistgħu dejjem eh, appoġġajna l-approċċ l-Unjoni Ewropea eh, fin-negozjati u l-ħarsien tal-ċittadini tagħna u d-dikjerazzjoni politika żomm l-enfasi fuq livell politiku wkoll ma nħoss li huwa importanti li nżommu l-approċċ maqut lejn il-Brexit, speċjalment issa biex inħarsu ċittadini tal-Istati Membri kollha l-kbar u iż-żgħar illi joqogħdu fl-Unjoni fir-Renju Unit għandna bżonn inkunu qawwijin eh, fil- biex ninsistu illi jkun hemm settled status mogħti mill-Gvern Ingliż lil kull ċittadin Ewropew mingħajr xkil u dewmien u fl-istess waqt aħna fl-Unjoni Ewropea bżonn ikunu maqudin biex niffaċċjaw il-konsekwenzi ta' ħadd Brexit biex inħarsu ċittadini eh, Britanniċi fir-Renju Unit. Nipprovaw ma jkollniex ħadd Brexit imma għandna bżonn inħarsu ċittadini kollha li kieku jkollna dan ix-xenarju tant kif tal tal-ħruġ tal-Renju Unit mal unjoni Ewropea għandna bżonn niftakru li l-laqda tagħna il-qofol tas suċċess tagħna fin-negozjati ma' Londra u għandna bżonn insaħħu din l-laqda fid-deċiżjonijiet l-iktar ibsin li għandna bżonn nieħdu fuq il-Brexit. Grazzi ħafna is-Sinjura Regnar għal minuta. Grazzi ħafna. Għal tliet snin issa Eh, dawk li xtaqqu l-Brexit ma fallow milli jkollhom pjan kif joħolġu mill-Unjoni Ewropea f'dan il-Parlament ma nixtiequx naraw ħruġ mingħajr ftehim għax se jolqotna lkoll. L-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, il-fatt eh, li jkun hemm drittijiet ta' trade unions, ta' min jaħdem part-time u dawn il-garanziji kollha jiebu li kieku jkollna Brexit mingħajr ftehim hard Brexit u l-iktar tellifa jkunu n-nisa fil-Renju Unit huma inqas mobbli mill-ġiel ta' spiss ehm, eh, jaħdmu fis-settur tal-kura tas-saħħa, fil-ħwienet u wkoll jieħdu ħsieb il-membri tal-familja tagħhom. U jekk aħna inkomplu eh, nofru l-għajnuna tagħna, U hekk għandna bżonn inkomplu nagħmlu għax hekk nestendu l-għajnuna aħjar milli nkunu eh, ċiniċi u ikonna din il-mentalità fejn inġibu il-ġebla eh, fuq saqajna. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Kirsos. Naħseb illi dan isu film thriller tal-Brexit huwa dak li kellna eh, fl-2015 fejn kien hemm isu l greċja se toħroġ mill-Unjoni Ewropea u Boris Johnson qed kollu stess approċċ ta' Alexis Tsipras għax it-tnejn qed ipoġġu l-interess tal-partit qabel l-interess nazzjonali u pretendew palli kieku kienu qed negozjaw ma kull mamlu kienu jvjaġġaw minn kapitali għall-oħra u ma kienux interessati fil-konsekwenzi tal-azzjoni tagħhom u ma ħassewx li kienu qed jirriskjaw xi ħaġa. Imma nixtieq nirringrazzja lil Tsipra għax fl-aħħar minuta eh, għamel Gabriola u għax eh, faċċa r-realtà u ibsa u ġie appoġġjat minn Juncker u ma naħsibx li Boris Johnson se jsegwi eh, l-eżempju tant tajjeb ta' Tsipras u għalhekk għandna bżonn monitoraw dak li jiġri fuq livell tal-Parlament tar-Renju Unit, in-nies tar-Renju Unit, iż-żgħażagħ u nibatulhom messaġġ li aħna se nuru s-solidarjetà. Sinjura Xalda Moza għal minuta. Grazzi ħafna. Ir-Renju Unit se titlaq mill-Unjoni Ewropea jiddispeċini ħafna ma' din hija l-għażla tal-Brittaniċi u għandna bżonn nirrispettaw din l-għażla. Imma kważi kważi ma nistgħux naħfru il-fatt li kieku dan il-ħruġ ikun ħadd Brexit, jiġifieri mingħajr ftim se jkollu konsegwenzi enormi fuq ħafna nies fin-naħa l-oħra tal-fliegu. Se jkun hemm telf ta' impjiegi, se jolqot ir-riċerkaturi, l-istudenti. U naħseb li huwa neċessarju forsi illi jkollna iktar żmien biex hekk insibu soluzzjoni nevitaw ħadd Brexit u insibu soluzzjoni illi ma tolqotx iċ-ċittadini tagħna u l-ekonomija. U għalhekk nappoġġa illi jkollna ftit iktar żmien biex ikun hemm ftehim u hekk nevitaw ħadd Brexit ma jkunx utli għal ħadd. Mr. Warborn for one minute. Mr. Warborn għal minuta. Grazzi ħafna. Jiena se nilimita ruħi għal żewġ punti. L-ewwel punt fuq ir-razzjonijiet kummerċjali għall-Iżvezja ir-Renju Unit huwa l-ħames imsieħeb kummerċjali tagħha u dan il-kummerċ joħloq ovvjament ġid u impjiegi fl-Ewropa kollha kemm hi. Imma issa 43 eh, ġurnata u 13 siegħa qabel il-Brexit, ir-riskju huwa Brexit bla ftehim li se jkollu konsegwenzi ħsiena ħafna fuq l-ekonomija imma r-riżoluzzjoni eh, tajt li hemm bżonn ta' estensjoni ma hemm bżonn ikun hemm kundizzjonijiet marbutin ma' estensjoni bħal din. U għalhekk naħseb li għandna bżonn interpretaw il-kundizzjonijiet ta' estensjoni b'mod ġeneruż ħafna. Nixtieq ovvjament illi ir-Renju Unit tibqa' fil-Unjoni Ewropea imma apparti relazzjoni futuri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jiena stramel dak li nista' biex ikolli kieku rizzjonijiet kommerċali mill-aħjar. Madam Fritzon. Kelima li messi hija s-Sinjura Fritzon edha f'siġi differenti l-lum. Kjoġbok. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sitwazzjoni fir-Renju Unit serja ħafna. Xi ftit ġimgħat oħra il-Brexit tista' iġib magħha crash totali għax Brexit mingħajr ftehim ikun ta' dannu għall-interessi tar-Renju Unit fl-Ewropa kif ukoll l-interessi Żvediżi eh, għal qalbi nafu l-konsekwenzi għax persuni u kumpaniji jistgħu jibagħtu ħafna minħabba l brexit mingħajr ftehim għanna elf żvediżi li jaħdmu jew jistudjaw fir-Renju Unit u kull jum imħasbin bil-futur tagħhom għal nies tar-Renju Unit u mbagħad hemm futur mhux żgur xejn. Ir-risoluzzjoni tal-Parlament Ewropew hija waħda bilanċata u tenfasizza l-kriterji l-iktar importanti. Il-ftehim jeżisti u hemm ċerta flessibilità fuq id-dikjarazzjoni politika u hekk nistgħu nħarsu l-futur jiena nistieden lil Boris Johnson li jerfa' r-responsabbiltà tiegħu u jaħseb fuq l-interessi ta' pajjiżu. Is-Sur McAllister minuta Iva, grazzi Sinjura President, eżis Sinjuri. Jiena nixtieq nisħaq fuq ħafna affarijiet li semmew dal-għodu, però permettu li nsemmi dimensjoni oħra tal-Brexit mingħajr ftehim, is-Sur Barnier semma l dikjarazzjoni politika. Iva, ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea qablu fuq eh, relazzjoni ta' kummerċ ħieles, kooperazzjoni ġudizzjarja, legali, kooperazzjoni fuq is-sigurtà, difiża u anke dimensjoni esterna. Issa jekk ikun hemm Brexit mingħajr ftehim, ir-Renju Unit mhux ser jibqa' jikkollabora fi proġetti eżistenti u futuri tal-Aġenzija tad-Difiża Eh, fi proġetti militari taħt il-PESCO u ser ikun diffiċli wkoll għal kumpaniji ta' militari fil-Renju Unit illi kompli jipparteċipaw fi proġetti Ewropej. U għalhekk eżis kollegi tal-lemin estrem, dan huwa argument ieħor għalfejn għandna nevitaw ftehim eh, ħruġ mingħajr ftehim. Jiena nilqa' din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni u nirringrazzja l-kollegi tal-Steering Group dwar il-Brexit tal-li jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. Mr. Dance for Is-sur Dans għal minuta. Iva, grazzi. Mela, Ejja ngħidu biċ-ċar min għandu t tort ta' dan id-diżastru. Bdejtu bwediet impossibbli għedtu illi jirnexxinna inżommu il-rabtiet kummerċjali tagħna mal-Unjoni Ewropea. Imbagħad għedtu li ħanibqgħu pajjiż b'saħħtu minkejja li nittelqu mill-blok tal-Unjoni Ewropea. mbagħad kull min qal xi ħaġa kontra għajjartuh traditur u wara Eh, qed tgħidu li ħajkun hemm eh, nuqqas ta' ikel u mediċina dik mhux vera hija gidba. Il-pajjiż li huwa l-qalbi huwa ħafna ħjar minn Johnson huwa ħafna ħjar minn dawk bil-qiegħda in-naħa l-oħra tal-Kamra. Is-Sur Barnier, inti tixtieq l-affarijiet ikomplu mixin, kollha kemm aħna nixtiequ dan naf li ħafna mill-kollegi tiegħi issa għajjew. Eh, iva, dan nista' nifmu imma ejja ma nagħmlux ta' birruħna illi l-ftajim għal tluq ser ikun sostenibbli jekk ma jkunx ivvutat mill-poplu. Il-poplu irid jivvota fuq il-ftajim għatuna ftit żmien u għatuna alternattivi tiku għall-unika mod sostenibbli kif nistgħu nimxu l qoddim eh, Mr. Sikor. Is-sur Sikorski għal-minuta. Grazzi. Signora President, xtaqt nibda billi nifraħ lis sur Barnier tal-mod professjonali kif mexxa dawn in-negozjati. Dawk illi faslu Brexit qalu illi ser eh, jinqataw minn eh, entità, maħna eh, urejna l-kulħadd li aħna entità verament fuq tagħna. Jiena naħseb illi ftehim mhuwiex daqstant il bogħod Il-punt fejn jiltaqgħu il-linji homor tagħna u dawk tar-Renju Unit hija fil-kwistjoni tal-fruntiera tal-Irlanda. Ġifieri s-soluzzjoni qed tissemma hija li jkun hemm backstop għall-Irlanda ta' fuq biss u jiena milli qed nifhem ir-Renju Unit dak jasal jaċċettah. Jiġifieri l-ftehim eh, jiddependi minn jekk eh, soluzzjoni ta' dik it-tip tiġi aċċettata mill-Parlament tar-Renju Unit. Dawk favur il-Brexit fir-Renju Unit jifirħu meta isemmu Brexit bla ftehim, il-gvern tagħkom stess qed jgħid li dak ikun diżastru. Jien għandi talba waħda lis sur eh, Farage u lil kompliċi tiegħu. Jekk tgħaddi tagħkom u l-gvern tar-Renju Unit eh, ikollu raġun fuq l-evalwazzjoni li jagħmel dwar Brexit mingħajr ftehim, tatux it-tort lilna tal-konsekwenzi. Grazzi for your assistance on the time. Grazzi ħafna kollegi tajt il-President tal-qed iżommu mal-ħin. Napprezza. Um, for one minute now, Mr. Ruiz de Veza. Grazzi ħafna minuta sur Ruiz de Veza. Grazzi ħafna, Signora President. Kważi 70 sena ilu, aħna l-Ewropej deċidejna illi inwaqfu Unjoni Politika Dan għamilni li konna nafu illi kien l-aħjar mod kif nippreservaw il-paċi fl-Ewropa, kif ukoll kif naffaċċaw sfidi transnazzjonali li issa kulħadd jaf x'inhuma, pereżempju tibdil fil-klima. Sfortunatament fil-referendum tal-Brexit fl-2016 kien hemm maġġoranza żgħira fir-Renju Unit li votat favur illi jitilqu. Dak iż-żmien għedna illi disa tkun kriżi eżistenzjali għall-Unjoni Ewropea, immissa għaddew tliet snin u qed naraw illi l-kriżi eżistenzjali fil-verità qiegħda fir-Renju Unit. L-Unjoni Ewropea hija iżjed b'saħħitha mill qatt kienet. U issa l-mistoqsija hija. Is-Sur Johnson, huwa lest illi jirrispetta l-obbligi legali illi hemm fl-abbozz li waressa quddiem il-Parlament tar-Renju Unit nittamaw għaliex jekk ikun hemm tluq mingħajr ftehim tkun eh, katastrofi sħiħa. Grazzi ħafna sal-minuta Sur Fitzgerald. Thank you. What many forget. Signora Fitzgerald. Grazzi ħafna. Dak ħafna qegħdin jinjoraw jew jinsew huwa illi lilin minn ħafna paroli hemm persuni reali, nisa, irġiel, familji illi lejxin tagħhom u n negozji tagħhom u s-sigurtà tagħhom qegħdin friskju kif ukoll il-paċi illi fuqhom bnew l-eżistenza tagħhom. L-Unjoni Ewropea din id-demokrazija kienet ċara mill-bidunet illi hija determinata tagħmel dak kollu li tista' biftajim, jew mingħajr ftehim sabiex tevita eh, kontrolli fuq il-frontiera u biex tevita illi eh, imorru kontra il-proċess tal-paċi. Ejja ma ninsewx illi il-proċess tal-paċi għam sejjes fuq ftajim internazzjonali. Aħna nilqaw bil-kbir kwalunkwe alternattiva li tista' titressaq min-naħa tar-Renju Unit. Madankollu dan il-Parlament mhuwiex ser jagħti l-approvazzjoni tiegħu lil kwalunkwe ftehim ta' tluq illi ma jkunx fih il-klawżoli ta' salvagwardja li hemm fil-backstop. Illum il-ġurnata il-backstop hija l-unika soluzzjoni li għandna qudiemna illi tevita illi jkun hemm infrastruttura fuq il-frontiera tal-Irlanda. E kif kien qal soldat veteran, Meta n-nies ikunu mifruda, l-unika soluzzjoni huwa ibil. Grazzi. Come to the catch the... Grazzi ħafna kollegi sanaddu għal catch tiegħi għandi 19 il-talba. Se nipprova nieħu iżjed minn ħames talbiet imma xi ħajkunu disappuntati. Signora Xojdrova. Kolleginja, kollegove, vime fxiħni. Grazzi ħafna kollegi. Kollha kam aħna nafu illi Brexit ser id id-dajjef l-Unjoni Ewropea daqs ser se dajjef ir-Renju Unit. Jiena s-Sur Faraġ verament ma nistax nifmu kif jista' jgħid illi r-Renju Unit ħajkun iżjed b'saħħtu illi ħajmur minn fuq. Forsi meta tqabbel mal-pajjiżi Ewropej żgħar iva, imma meta tqabbel maċ-Ċina, mar-Russja jew mal-Istati Uniti le m'intomx se tkunu iżjed b'saħħitkom se tkunu iżjed dajfa. U jina dispjaċini ħafna nara li dik l-pożizzjoni tagħkom u l-politika tagħkom. Meta ċittadini tagħkom għamlu d-deċiżjoni tagħhom żguri li ma kinux qed jivvutaw favur dan il-kaos kollu. Jekk ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim, xorta ser ikollu mbagħad eh, jilħaq ftehim ieħor mal-Unjoni Ewropea biex ikunu eh, biex tkunu tistgħu eh, tagħmlu ħafna affarijiet, irid ikun hemm ukoll eh, bil finanzjarju fost affarijiet oħra. Jekk ġabkom żommu ma' minuta tajt il-Sinjura President. Sinjura Ward. Taħt il-gvern ta' Johnson qegħdin naraw il tnaqil ta' diċenza fi żmien il-populizmu. Johnson huwa Prim Ministru li għandu l lar reputazzjoni huwa mistijaqru każa kemm għall partit tiegħu kif ukoll għall pajjiż huwa ehm, jobot l iżlam u affarijiet oħra huwa buffu, buffu perikolus mażul minn inqas minn 2% tal-popolazzjoni tagħna. Huwa jieħu gost joqgħod jilab bil-ħajja tan-nies. Il-Brexit tiegħu mingħajr ftehim qed jeddet illi jkun hemm nuqqas ta' mediċina ta' ikel u qed jeddet ukoll illi l-koeżistenza ma tibqax daqstant paċifika. Iva, il-Brexit ser tiswa il-ħajja ta' ċertu nies u l ta' ċertu nies. Imbagħad hemm Dominic Cummings illi huwa l-konsulent dwar il-Brexit mhuwiex maħtur mill-poplu u huwa eh, persuna li juri disprezz lejn il-Parlament tagħna. Bekk qed nieħdu lura kontroll aħna għandna Parlament illi qiegħed inaqqar mill-fiduċja li hemm fl-istituzzjonijiet. Il-President tinterrompi lil kellima. I'm sorry, but fewer people will get to speak. Skużani, ma nkella jifdal liħin biex nagħti l-kelma lill-inqas nies jekk tkompli titkellmu intom. Kellim li mejz, grazzi ħafna jien għandi mistoqsija li s sur Barnier ma nafxux ħajkollu l-opportunità jweġibni matul dan id-dibattitu. Il-mistoqsija hija jekk ma jkunx hemm ftehim. Sewa ngħid jekk ngħid li l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-Europol u l-Pulizija tar-Renju Unit Iġifiri il-kriminalità organizzata eh, ikolla ċans titkattar iżjed fir-Renju Unit. Thank you. Colleagues, I... Is-Sinjura eh, Xons, Kazzi kollegi nixtieq nibda billi nitlob skuża fisem eh, minoranza żgħira ta' persuni ġejjin minn pajjiżi. Dawk ma jirrappreżentawx il-maġġoranza diċenti edukata u favur l-Ewropa li hemm f'pajjiżi. Il-Brexit huwa diżastru maħluq minn dawk li futaw eh, sabiex jitilqu għaliex huma qatt ma qablu dwar x'tip ta' Brexit jixtiequ huwa diżastru illi kixef il-natura fi xejn tajjeb tal-politika fir-Renju Unit. Għandna bżonn illi nagħtu l-għażla lill-poplu tal-Renju Unit bejn illi jibqgħu jew inkella bejn illi jitilqu imma miftejim ċar. Ġifieri għandna bżonn iżjed żmien li naqbdu nitilqu bla ftejim mhijiex alternattiva, ikun eh, ġest illi biħna mluħsara li nfusna. Għalhekk kollegi nħeġġitkom tagħmlu ta' kollu li tistaw u x'inhu l rwol tagħkom biex tippruvaw tejnuna nevitaw riżultat ta' dan it-tip. Palma qed nagħmlu aħna fir-Renju Unit eh, bil-dimostrazzjoni tagħna fit-toroq. Is-Sur Church għal minuta. Jo kerja advertir sobre Gazzi, jiena xtaqt inwissi dwar dawn it-tentattivi sabiex l-Unjoni Ewropea nurwa bħalli kieku hija eh, entita taħt il-kontroll ta' persuni bħassur Verhofstadt. Ma rridkomx tinħasdu għaliex fl-Unjoni Ewropea hemm persuni li jixtiequ jirriformaw l-Unjoni Ewropea u jarawha eh, tevolvi. Ehm, il-poplu tal-Renju Unit diġà wera x'inhija r-rieda tiegħu u għalhekk naħseb li hemm bżonn naslu għal ftehim iva. Ser ikun diffiċli imma Hemm bżonn sforz minn żewġ naħat, hemm bżonn eh, daqsxejn rida tajba li x'aħna ser ikonna eh, irid ikonna rabta fil-futur mal-Renju Unit għaliex huwa pajjiż ġar tagħna u eh, mija għandna ħafna affarijiet komuni mhux biss il-kummerċ u d-difiża imma futur sħiħ. Il-President tinterrompi lil kellim. Mr. Gosma for one minute. L-Onorevoli Gosma minuta. bil-mikrofonu. Sorry, do you want to say something to me? Tittilli xaġa tgħid il-President? Sorry, colleagues, please. Skużawni, kollegi, mintomx qegħdin fuq il-lista. Would have given... Kiku għatli biex titkellem, konti għalik titkellem. Can I continue with the... Nista' nkompli jekk jogħġbok biex ma nitlifx ħin. Issa, nkellim li jmiss is-sur Gosma għal-minuta. importanti. In-nies tar-Renju Unit eh, taw l-opinjoni tagħhom fir-referendum dwar il-Brexit. Għalhekk dan il-Parlament m'għandu l-ebda dritt illi eh, jgħod li l-opinjoni tiegħu fuq dak ir-riżultat. Dan il-Parlament għandu dmiri li jirrispetta il riżultat għaliex dak ifisser li nkunu qed nirrispettaw id-demokrazija. U dawk l-interventi li smajna eh, kontra dan li qed ngħid ma jikkontribwixxu xejn sabiex naslu għal soluzzjoni eh, tajba għal kulħadd dwar il-Brexit. U dan il-Parlament lanqas m'għandu l-obbligu illi jissieħeb fil-responsabilità tal-Prim Ministru tar-Renju Unit illi jixtieq joħroġ ir-Renju Unit mingħajr ftehim. Eh, xi ħaġa illi tikkomprometti l good Friday Agreement illi kien ftehim dwar il-paċi. Bekk qed jikkomprometti wkoll il-drittijiet tal- eh, l-Ingliżi li jgħixu fl-Unjoni Ewropea u tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit. Irridu niddefendu d drittijiet tagħhom u l-istituzzjonijiet Ewropej fosthom il-Parlament għandhom id-dmir illi jiddefenduhom. Floor for one minute to Mr. Milan Mon. Se ha menzionado la importancia Mela, Eh, kemm huma importanti l-konsegwenzi negattivi li ser ikollu Brexit fuq iż-żewġ naħat. Jiena nixtieq nitkellem fuq ir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit dwar is-sajt. Is-Sur Barnier jafsew fuq ix qed nitkellem. Jekk il-Brexit iseħħ mingħajr eh, ftehim u mingħajr il-perjodu transitorju, irridu nimminimizzaw il-ħsara fuq il-sajjieda il ħsara fuq il il ħsara fuq il sajjieda illi jistadu fil-ibħra tar-Renju Unit. Nixtieq illi jkun hemm ċertu miżuri ta' kontinġenza miż-żewġ naħat biex niżguraw illi l-aċċess għal dawk l-ibħra jinżamm miftuħ għal b'mod temporanju sa ma jiġi diskuss eh, tiġi diskussa rabta fil-futur. Naf li mhux qed tieħdu każ dak li qed ngħid imma aħna hekk naħsbu. Fuq dan xtaqt nitkellem propju, nixtieq ngħid li wieħed mill-għanijiet tal-Unjoni Ewropea għandu jkun illi nilħqu ftehim illi iżom aċċess reċiproku għall-ibħra u għall-riżorsi tas-sajt. Barra minn hekk dan il-ftehim ikollu vantaġġi għas-sajjieda u jippermetti wkoll il-President nwaqfek għaliex minuta kellek. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Sinjura President. Id-difiża ta' pajjiż u l-mezz ta' kif inti tagħmilha din il-biċċa xogħol huma attribuzzjonijiet ta' sovranità l-ewwel responsabilità ta' kull gvern. Jiena verament imħasseb li l-gvern ta' Mej ikkolabora mal-Kummissjoni wara li r-Renju Unitu fata biex jitlaq biex ehm, issakkar il-kapacitajiet tar Renju Unit biex ixekklu l kapaċitajiet ta' difiża tar-Renju Unit taħt kumbissjoni li mhix kontabbli. Dan ċar kristall klawżoli wieħed 1.40 sa 1.46 juruna dan b'mod ċar. Skont artiklu 1.84. Aħna l-MPs tar-Renju Unit fallejna U allura jiena nitlob il-MPs tar-Renju Unit biex ma jaċċettawx din id-dil u naslu għal Brexit malar kemm jista' jkun. Grazzi, l-kellim li jmiss fuq l-lista ta' Madam Curtin Darling. Eh, Signora Darling. Grazzi President, din il-ġimgħa aħna rajna l-Prim Ministru Ingliż jitlaq lem meta kien hemm il-Prim Ministru tal-Lussemburgu minħabba li kbir li għandu qed jaħrab mid-dibattitu ta' Westminster. U allura tajjeb li d-Demokrazija Ewropea hija ħajja f'din il-Kamra bl-opinjonijiet kollha li smajna dawk li naqbel magħhom dawk li ma naqbilx. Hemm dawk li jridu dil maġla illi issa rridu clean break Brexit ma teżistix lil ħaġa dawn huma dawk li votaw favur fl-2016 xejn mu se jkun nadif hawnhekk se jkun hawn devastazzjoni soċjali illi se tasal ukoll għal gżejjer Falkland u e, naħa ta' fuq ta' l-Ingilterra wkoll. L-importanti illi nipproteġu iċ-ċittadini tagħna dawk li votaw kontra l-Unjoni Ewropea m'għandhomx mandat u l-pubbliku Britanniku għandu jiddeċidi issa se jsir bil-Brexit mhux huma. Grazzi ħafna. Grazzi. Dan wasalna tmim tal-proċedura catch DI, issa se nagħti l kelma lill-negozjatur prinċipali Sur Banier biex jagħti ir-risposta tiegħu. Grazzi ħafna, Sur President. Nista' nżomm fil-qosor imma nieħu minuta biex nirringrazzjakom onorevoli deputati fissem il-President Juncker kif ukoll it-tim kollu tan-negozjati li għandi l-unur illi nippreżjedi għall aħħar tliet snin dan id-dibattitu huwa importanti qed nifhmu li għandna ovvjament opinjonijiet differenti x'imdaqqiet imma dan huwa mument ta' verità Mżon nirrikonoxxu li tliet snin wara r-referendum qegħdin eh, f'sitwazzjoni ta' verità eh, dan mument serju fejn għandna bżonn nibqgħu kajmana, kalmi, nirrispettaw lil xulxin. U jiena se nkompli naħdem hekk. Nixtieq eh, waqt li nirringrazzjawkom għall interventi tagħkom u jiena smajt bir-reqqa ħafna dak li għattu speċjalment dawk id-deputati li jiġu mill-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq fuq is-sitwazzjoni l-iktar gravi fejn hemm l-iktar riski bħalma qatt qabel dawn eh, ġabu il-nistar eh, ta' Brexit il-kwistjoni fejn qatt maħna se nċedu l-integrità tas-suq waħdin u l-erba' libertajiet. Grazzi ħafna tal-interventi tagħkom jiena smajt ukoll dawk kollha illi tkellmu f'direzzjoni oħra, hemm akkuża li nixtieq nirrispondi għaliha biex hekk l-affarijiet żgur ikunu ċari darba dejjem eh, ngħid lis sur eh, Farage, is-sur Madison u oħrajn li mhumiex fl-awla issa. Ħadd ħadd ma wet jipprova illi ibiddel l-għażla ta' maġġoranza ta' ċittadini Brittaniċi biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea. Ħadd ma jipprova jisraq il-Brexit ħadd qed jipprova jżomm kontra l-volontà tiegħu ir-Renju Unit fil-Unjoni Ewropea jew fis-suq waħdini jew fl-Unjoni Doganali, responsabilità hija tagħkom jiddispjaċina. Ilna ngħidu ħafna minna jiddispjaċina ħafna fuq din l-għażla għax kien hemm valur miżut ma nirrispettaw l-affarijiet hemm bżonn ikunu ċari u l-mandat tiegħi mill-Kunsill Ewropew huma l-Parlament ukoll li qed nassumi eh, fisem il-Kommissjoni bil-fiduċja eh, ta' Sur Juncker u issa tas Sinjura von der Leyen huwa li nsibu ftehim bil u dan jisiġi żewġ affarijiet onorevoli membri tal-Parlament waħda li ngħidu l-verità. Hawnhekk fil-Parlament kif ukoll iċ-ċittadini fuq il-konsekwenzi tal-Brexit. Hemm bżonn li tgħidu l-verità u titkellmu fuq ir-rispett ta' ċittadini Brittaniċi bħal ċittadini Ewropej għandhom dritt jisimgħu l-verità fuq il-konsekwenzi tal-Brexit, il-konsekwenzi kollha li huma ferm iktar serji u iktar milli qegħdin tgħidu għandkom bżonn tgħidu l-verità għandkom il-dmir tagħmlu hekk. Hemm bżonn terfgħu r-responsabilità anki wara l-Brexit għandkom bżonn tkunu responsabbli viżavi ċittadini bħal maħna għandna bżonn nagħmlu aħna qegħdin qegħdin lestu ruħna biex nagħdu l-verità x'aħna dejjem għadna l-verità fuq il-konsekwenzi tal-Brexit b'ftehim fuq liema aħna qegħdin naħdmu b'konsekwenzi iktar gravi ta' Brexit mingħajr ftehim imma l-iktar għal dak li qal is-Sur Newton illi aħna ppreparajna eh, x-xenarju ta' Brexit mingħajr ftehim speċjalment fuq fuq eh, il-fatt tal-Europol u s-sigurtà u d-difiża. Ovvjament, no deal mhijiex destinazzjoni hija biss mument ehm, temporanju sakemm ikollna partnerjat iktar sigur. Jiena ili naħdem tliet snin b'din l-ewwel esiġenza biex ngħidu lil kulħadd u dejjem il-verità. U t-tieni esiġenza waħda sempliċi ħafna li nsibu soluzzjonijiet legali għax aħna qegħdin nagħmlu trattat mhux diskors jew dikjarazzjoni ma' trattat biex insibu tweġibiet serji legali għall mistoqsijiet kollha li jiġu minn din is-separazzjoni li għażiltu li huwa l brexit Għall-Irlanda kif ukoll għall-oqsma l-oħra s-sajt u oħrajn. U għalhekk hemm bżonn insibu soluzzjonijiet konkreti u operazzjonali mhux biss xewqat imma dawk eh, miżuri li jkunu konkreti u eh, Prim Ministru Boris Johnson u t-tim tiegħu aħna nistennew proposti alternattivi kif qal il-President Juncker għax hekk wieħed tikkontesta l backstop u affarijiet oħra hemm bżonn li jirrispondu għal dak illi qajjem il-Brexit din hija t-tieni esiġenza tiegħi li fuqha qegħdin naħdmu. Ovvjament aħna dejjem disponibbli ħadd ma jtiddubita minn min din id-disponibilità u sakemm ikoll il-fiduċja nkompli naħdem fissem l-Unjoni Ewropea b'din ir-responsabilità, din is-sinċerità u din id-determinazzjoni. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazie Michel Barnier. Grazie ħafna, Sur Barnier. Issa, fissem il kunsill nitlob il-Ministru. Twieġeb, grazzi, President, membri onorevoli, sinjuri minkejja l-inċertezzi bħalissa min-naħa tar-Renju Unit, aħna rridu nibqgħu miftuħin għal idejat ġodda, forsi nsibu xi breakthrough eh, la darba jkunu konsistenti mal-prinċipji tagħna. Illi jkollna ħruġ ordnat tar-Renju Unit għandha tibqa' priorità sal-aħħar mumenti la darba wieħed iqis il-konsegwenzi negattivi ta' hard Brexit. U għalhekk Sadakinar dakinhar irridu nkomplu bil-preparamenti tagħna għall eventwaltajiet kollha anki miżuri mirati fuq livell tal-Unjoni biex innaqsu l-impatt potenzjali fuq iċ-ċittadini u fuq in-negozji. Madana kollu, sinjuri, aħna irridu nkunu lesti wkoll nikkonsidraw l-estensjoni ta' artiklu 50 u l-perjodu marbut ma' dan jekk ikollna tarba motivata min-naħa tal-gvern tar renju Unit. Nixtieq infakkarkom illi l il paċenzja hija virtu. Aħna inserħu fuq il-kooperazzjoni tagħkom fl-istadju kollu ta' dawn il-proċessi. U allura grazzi ħafna tal-opinjonijiet li esprimejtu llum, tar rimerki tagħkom u tal-attenzjoni li tajtuni. Grazzi, signori. Grazzi. Signora Ministru, jiena rċivejt żewġ mozzjonijiet ta' risoluzzjoni biex nagħlaq dan id-dibattitu u id-dibattitu issa malu il-votazzjoni se tissir illum stess. Naddu issa għal votazzjonijiet, però ser nieqfu għal pawza qasira sabiex nagħtu l-possibilità lill kollegi illi jidħlu fis-sala u jsibu posthom.